Muito bom dia, caros colegas. Está aberta a sessão e começamos esta manhã com um, o primeiro ponto da nossa. Nibdow bil-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna il-dikjerazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-preparamenti tas-summit għal xogħol qed isir kontra tibdil fil-klima u il-summit fuq eh, ta' New York fuq l-anijiet ta' sostenibilità. Signor Nibda billi nistiden il-Kummissarju nil-Awmana, grazzi tal-li ġejt hawnhekk fil-plenarja u nixtieq nitlob il-Kummissarju Miguel Kanjete. Grazzi. It's a pleasure to be here this morning. President, membri, Huwa pjaċir għalina li nkunu għawek tal ħodu eh, meta t-leqet nipreparaw dawk eh, għal laqqa ta' ġnus maħuda. mawda. 11 settembru kien hemm komunikazzjoni tal-Parlament u l-Kunsell biex nippreparaw għas-summit biex biex tippreżenta il-rekord eh, impressiv tal-Unjoni Ewropea il-membri fis-summit kif ukoll il-President tal-Kunsill Donald Tusk jippermetti li ġusmaw l-Unjoni Ewropea biex jispjegu forma eh, koerenti fej l-Ewropa qed issa fejn titmur. Waħda hija storja ta' ambizzjoni, azzjoni u determinazzjoni huma waħda. Imma waħda li, taraf li stati membri għandhom eh, approċċ eh, differenti Il-narrativa ħadibni fuq dan l-elementi. L-ewwel il-progress li sar minn preparazzjoni u finalizzazzjoni ta' strategija fit-tul għal eh, neutralità ta' klima sal 2050 li eh, l-sforz tagħna eh, jisiru liġijiet u miżuri biex natu riżultati, kif l pjanar u monitorizzazzjoni tal-implementazzjoni biex inkunu nistgħu naslu għall-għanijiet tagħna f'Ġunju ħafna mexxejja Ewropej appoġġjaw il-proposti tal kommissjoni biex tinkunu neutrali fil-klima sal-2050 biex nittrasformaw s-soċjetà tagħna u l-ekonomija tagħna. Dan huwa progress eċċezzjonali meta żżuf moħħok l-isfida li tinvolvi. L-Unjoni Ewropea tżid l-ambizzjoni mill-2009. U naqset 22% ambizzjonijiet waqt li il-GDP eh, żdied 58%. Implementazzjoni tal-leġislazzjoni li ġiet adottata b'appoġġ kbir fil-Parlament u u l u jista' jwassal għal tnaqqis kbar id-doppju eh, eh, biex naslu għal lan tal-2050 bil-mekanizmu li aħna għanna ġaj jesisti ifisser li aħna nkunu nistgħu naġevolaw biex noqorbu lej neutralità ta' klima. Meta tiġi implementata kompletament, nikkalkulaw li l-miżuri tal 2030 jipermetti li eh, eh, l-Unjoni Ewropea tnaqqas l-emissjonijiet minn 45% qabel mill-2090. Dan huwa eh, l-oġġettiv biex inkunu naqsu l-emissjonijiet b'40% sal-2030. Li nagħtu riżultati tal-2030 għandu konsekwenzi lil l-2003 biex tippermetti li l-Unjoni Ewropea eh, toqrob lej l-2050. Fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea qed tuża l-baġġit tagħha biex il-vestimenti jagħmlu kontribut għal goals tal-klima li aħna għanna 100 biljun euro ta' fondi eh, biex nappoġġaw din il-pozizjoni fil eh, framework multiannuali 2021 eh, sa' 27 kien hemm proposta l kommissjoni biex 25% tal-budget 320 euro ikunu ikunu eh, ikun hemm ukoll kompatibilità mal-Italja biex naslu għall awtralità tibda billi jkun hemm sfida kbira eh, niffiċċaw li din sfida kbira li rridu niffaċċaw dan is-snin ġejjin. Ninvestu f'enerġija nadifa, mobilità nadifa, industrija nadifa biex niżguraw li mhux inkomplu ikonna eh, tejna nassorbaw Eh, eh, biex dawk l-emissjonijiet li ma nkunux nistgħu L-ispejjeż involut huwa lilin mill-kapaċità tas settur pubbliku u s-settur privat ħajkollu rwol. L-Unjoni Ewropea ġa qed tpoġġi f'posta l-kondizzjonijiet biex ikun hemm inċentiv għall-investituri. Plan Per eżempju, il-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm pakket leġislattiv għan nifokaw fuq l-adattazzjoni u kapaċità ta' tibdil. U biex nagħmlu hekk aħna nkunu nistgħu nibnu fuq ix-xogħol li sar eh, fil-strateġija ta' adattazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-kooperazzjoni internazzjonali biex nappoġġaw il-pajjiżi sħab tagħna. L-Unjoni Ewropea qed iżżid il-kooperazzjoni eh, ma' pajjiżi sħab tagħha dana ħajkun fil-qalba tal-appoġġ tagħna, minn f'ċetturi bħal enerġija rinnovabbli u effiċjenza eh, jinkella eh, foresti, agrikultura u żvilupp urban. Mhux biss l-Unjoni Ewropea hija fuq quddiem hija l-ewwel. Ħarba miljun euro eh, li l-iżjed waħda wkoll l-Unjoni Ewropea li tagħti tagħti l-fuq minn 40% ta' dak li għandu x'jaqsam mal-klima dan il fuq l-irdoppja mill-2013 u hemm il-fuq minn 20 miljun fis-sena. Ewropea għandha kull intenzjoni biex iżid il-finanzjar kif ukoll biex ikun hemm eh, faċilitajiet investiment ukoll tal-Bank ta' Investiment Ewropej. Hemm ftehim ta' kooperazzjoni eh, li fihom ħajkun hemm kondizzjonijiet biex nimplementaw il-ftehim ta' Pariġi għandna responsabilità globali. Aħna fl-Ewropa qed nagħmlu il-parti tagħna qed naġixxu u ħankomplu naġixxu. Imma biex naslu għall għaniet tagħna nafu li nridu nagħmlu iżjed u naġixxu b'forma iżjed malajr. Messaġġ ċar u saħtu fis-summit. Aħna nafu wkoll li il-xogħol ma jispiċċa xaw. Għamilna dak li għamilna u għalla lavori saħħatna l-ambizzjoni tagħna u żidna l-sforzi tagħna eh, iż znin snin li jiena kont responsabbli dan il- eh, dan is-suġġett is-summit tal-Ewropa ta' New York tista' tajdinna biss li għandna bżonn nagħmlu iżjed. Wara elezzjonijiet tal-Unjoni tal-Parlament Ewropej u l-gwida politika tal-President hija ċara li l-Unjoni Ewropea ħadd kompli żid l-ambizzjonijiet tagħha dejjem forma responsabbli imma determinazzjoni ikbar. Jiena nimmaġina li aħna nkunu nistgħu nieħdu azzjonijiet iżjed koraġużi biex nibru fuq dak li għamilna sissa u li nkunu nistgħu niżviluppaw fil-ġejjin il-mudell għal mudell li huwa neutrali għall klima biex ikun hemm ekonomija prospera u soċjetà Ewropea prospera. Dan huwa model li s-sħib tagħna jkun iridu jikkupjaw hekk nippermettaw biex flimkien nevitaw id-diżastru li nkella ħajkonna qudiemna. President, Sinjuri, nħarres li il-summit ta' t tkabbir sostenibli huwa forum importanti ħafna u l kunjoni Ewropea ħadet gost li l-kapit ta' stadju ta' gvern u il-parti interessati għall-ewwel darba ħajkollhom l-opportunità biex jirrivedu l-progress li sat eh, l-implementazzjoni tal-Aġenda tal-2030 u l-Sustainable Goals. Is-summit għandha tippermetti lil mexxejja biex żid eh, eh, il-veloċità lejn l-aġenda tagħna ikun hemm eh, talba għal azzjoni ċara u kif ukoll impenn politiku biex wieħed iżomm l-integrità tal-Aġenda tal-2030 u nkomplu bil-targets eh, tal-2020 sinerġiji oħra bejn din l aġenda u l ftejn ta' Pariġi eh, biex inħarsu l-ambjent, specialment għas sistemi marittimi, Il-messaġġi ewlenin eh, e fir-rapport u li għalla volja kien hemm azzjonijiet importanti il-progress eh, li għandna fil-preżent mhux adekwat biex naslu għal goals u ċerta tendenzi qed jmorru lura eh, specialment fil-żida fis-sħana, biodiversità u elementi oħra. U għanna bżonn eżitazzjoni. ċerta pajjiżi qed jitbedu mill-Aġenda tal-2030 ta' Pariġi President, Signore nala jien billi nirringrazzjakom għal l-appoġġ tagħkom u li kien qawwi biex tippermettilna eh, biex natu din l-istorja pozittiva fuq il-palk internazzjonali. xu l-partners internazzjonali tagħna biex kollom ambizzjoni globali u azzjoni reali, dak li qed jippretendu minn għanda ċittadini, inklużi eh, biex nimbobilizzaw fl-Ewropa u l-pjata d-dinja għal ġejjeni aħjar. Grazzi ħafna. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Commissário, pela sua. Grazzi, grazzi, Sur Kommissarju, għal l-interventijak u anki tal tajtna l-informazzjoni dwar il-messaġġ li setati matul is-summit tant importanti fi New York. Nu, issa se niddiskutu dan is-suġġett. Nisimgħu il-kollegi nisimgħu l-ewwel Is-Sinjura McGuinness, is-Sinjura Vice President fidejk. Thank you, uh, President. Grazie ħafna President, grazie Kommissarju, jena konxa meta nkun hawnhekk li s-Segretarju Ġenerali tal-Ġus Maquda qal li ġibu pjantazzjoni u mhux uh, kliem uh, biex ikun hemm uh, impenn biex nirrispettaw dawk l-impenni li aħna ferm aċċettajna ħafna drabi nitkellmu u ma nagħtux riżultati. Erba eh, sustainable goals fej aħna qegħdin allura li huwa numru tnejn fuq il-ġuħ kun qed nagħmlu progress imma kif qalet il-faw qed aħna qed immorru lura. U 820 eh, eh, miljun m'għandhomx biżejjed xieklu il-gowl numru 10 mhux qed jiġi eh, rispettat laqqas biodiversità u klima. Mhux qed nagħmlu azzjonijiet li jippermettulna naslu għal dawn l-għanijiet. Nixtieq nagħmel referenza minn ġdid lejn il-kwistjoni tal-ġuħ għax hija sfida lina l-koll biex ikun hemm koerenza fil-politika fl-Ewropa u globalment Il-rapport li stkellem dwar eh, intensifikazzjoni sostenibli, maħna mannix din il-kamra dwar x-forma din jista' kolla, kif tista' tevolvi għanna bżonn ikun diskussjonijiet iżjed fil-fond il-Parlament bej komitati fuq din il-kwestjoni. Waħda mill-affarijiet li l-Parlament ġdid nispera jippermettilna li konna iżjed koordinazzjoni bejn il-komitati fuq il-klima nafu li hemm problemi kbar qudiemna u eh, l-ġenerazzjoni żagħżugħa qed tibbottana biex nagħmlu iżjed. Imma fl-istess ħin irridu nisfidaw lil anfusna eh, biex inkunu nizguraw li aħna disposti għal tibdiliet fil-produzzjoni u konsum li eh, biex nilħu dawn l-oġġettivi, dawn għanijiet li nistaw naslu għal-jom. Issa dwar eh, il-fraw u l-art aħna għanna politika eh, importanti u għanna nimpressjonaw l-kollegi eh, tagħna li l-multilateralizmu huwa essenzjali. Nispera li delegazzjoni tagħna t'impressjon l-pija li aħna nħanamlu l-ikbar tibdil u bħala waħda mill-mexxija tal-delegazzjoni ħanisħafu dak il-punt. Grazzi. Muito obrigado. Tem agora a palavra a eh, senhora Miriam Dalli. Signora Dalli. Thank you, Chair, Commissioner, colleague. Grazie ħafna, President, il Timing huwa essenzjali. Eh, u dan huwa kritika biex nindirizzaw eh, il-klima, l-emerġenza tal-klima qed nifaċċaw aħna għandna bżonn pjan biex ikonna l-livell ta' ambizzjoni ġenerali biex it-tranzizzjoni ssir f'sorba eh, adekwata u fl-istess jien tipprovdi il-finanzi eh, kif ukoll politiki orizzontali li wieħed għandu bżonn jistabbilixxi. U kif huma kif in is-sitwazzjoni issa jekk anki jekk il-wedid kollha tal-2030 jiġu implementati mhux ħankunu fil-pożizzjoni naslu għal targets ta' Pariġi. L-Unjoni Ewropea għandha l-potenzjal u d-dmir biex taġixxi b'forma ambizzjuża qabel l-2030 u tadotta u timplementa viżjoni għal eh, ġejjini li huwa eh, neutrali fil-klima. Strategies by different għanna bżon eh, politika politika tal-karbonju ċera, pjanijiet azzjoni biex naraw nuru kif daw il-strategiji ħajġu ottenuti u finanzjati ħajkun hemm bżonn ta' tibdiliet fit trasport fil-bini u l-industrija, l-bidja u foresti. Tibdil fil-klima hija sfida globali. U s-soluzzjonijiet għandhom bżonn ikunu globali wkoll kif qal il-Kommissjoni, imma l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkompli fir-rol tagħha ta' tmexxija fl-istess ħin li tappoġġa l dawk il-pajjiżi li żjed vulnerabbli li huma li żjed affettwata mit-tibdil fil-klima. Għandna bżonn azzjoni kollettiva u parta mid-delegazzjoni għal din is-summit jiena nixtieq nisma' vuċi Ewropea qawwija li ma tibżax toffri programmi ambizjuż għax inkella impenji dajfa jimmina l-komunitajiet, l-industrija, l-ekonomija, z-zazax u tfal tagħna. Huwa biss jekk ikonna e, tmexxija tal-Unjoni Ewropea jekk li nkunu nistgħu nżidu l-azzjoni globali u u biex naslu għal gostana tagħna u l-Unjoni Ewropea m'għandix tirtira mid-responsabiltajiet tagħha. Grazzi. Obrigado, Miriam. Grazie, Miriam. Maria Soria Rodriguez Ramos. Commissario bla il-tibdil fil-klima ġa ntwera li mhux kwistjoni ta' ideoloġija imma ta' kif jekk nkunux nistgħu nkomplu ngħixu għandna bżonn naġixxu forma ta' malaj urġenti u nieħdu azzjonijiet u deċiżjonijiet li qatt ma kellna nagħmlu qabel. Jekk ma nagħmlux hekk il-dinja sejra li zida tal fuq fuq minn 3 gradi Eh, sa f'tmim is-seklu u ma nkunu tlifna l-opportunità biex naġixxu. Eh, aħna namlu eh, għanna nsegwu dak li talab il-Segretarju Ġenerali tal-Ġus Mawda biex ikonna summit ta' azzjoni ta' klima u żvilupp sostenibbli u dan huwa essenzjali naħseb li qed jagħmilha f'mument verament importanti. Dawk il-partit kollha li fermaw f'Pariġi għandhom juru l-impenji nazzjonali tagħhom, impenji eh, biex eh, naqsu l-karbonju biex jevitaw da tip da zida fit-temperatura u fl-2050 ma naslux biex nissuperaw eh, grad u nofs ta' zida ta' temperatura. Aħna rajna din is-sena kif ħruq eh, u arar u elementi oħra li qed ikollu l-konsekwenzi tagħhom. Din is-summit mhux biex natu biex nitkellmu, biex nagħmlu diskorsi ma biex nieħdu azzjoni ċara. Azzjoni eh, klimatika neutra f'din eh, fl-2050 il-President tal ġajjini tal komissjoni qalet li jkun hemm u rrit li hemm ambizzjoni politika, ambizzjoni wkoll ta' finanzjazzjoni bil qalet li l-Bank ta' Inverżjoni tal-Unjoni tal-Ewropa għandha tkun għandu jkun bank tal-klima. Jiena bħala membru tad delegazzjoni li tkun f'din is-summit naħseb li għandna nkunu konx kuxjenti li llum fil-kontest tal-multilateralizmu l-Unjoni Ewropea biss tista' tkun mexxej il proċess ta' tibdil. Naħseb li nistaw u għanna nagħmluh. Grazie. Obrigado, vera palavra ao nosso colega Bas Haikert, por um minuto. E Is-sur Haikert, minuta u nofs. Mr. Chairman, and uh, thank you, Commissioner. Grazzi, Komissarju, din il-ġimma nar il-ġimma se nibdew ġimma ta' azzjoni globali ta' ħafna ċittadini. Ir-referejna għalija diversi drabi, imma ċittadini ridu aktar azzjoni milli id-dinja qed tagħmel bħalissa, anki l-Ewropa biex inkun onest kummissarju, jiena naf li probabbli din waħda mill-aħħar plenarji tiegħek, imma biex inkun onest, naħseb rajt illi noti ta' klim tiegħek fuq l-Ewropa ma tantx bidlu affarijiet dawn l-aħħar sentejn. Dijem tgħid li għandna pakketta l 2030 f'postu, però qed nippruvaw naslu neutralita tal-karbonju għadna ma wasalniex hemmhekk. L-uniku ħaġa illi illi għatma minna xej fuqa. In-nies iridu aktar azzjoni, rridu illi l-politiċi jixximaw li xjenzati mhux qed nagħmlu għad il-ħaġa u x-xjenza ċara għandna 10 snin biex aħna nassiguraw li aħna nkunu għadin nippreparaw għal ekonomija ġdida u rridu nagħmlu xi ħaġa fuq dan. Dan ifisser li l-Ewropa trid tiżdied iżid l-azzjoni u l-ambizzjoni tagħha. Hemm ftit bidla E, bil-Kummissjoni ġdida forsi potenzjalment, però rridu nkunu nafu eżatt e, x'se jgħidu, x'se jagħmlu fil-liġi tal-klima. Jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha rwol importanti għax meta nitkellem għan nista' diġitakom ma nħoss li hemm din l-urġenza, forsi hemm liġi tal-klima u mbagħad ikun hemm numru ta' deliberazzjonijiet ta' x'se nagħmlu wara. Aħna nistennew li l-Ewropa iżid l-ambizzjoni tagħha biex għalmenu jkollna inqas 55% qabel ma jibda dak li għandna f'Pariġi. Inkella n nies li se joħorġu fit-toroq se jkunu diżappuntati eh, għal darba oħra mill-ambizzjonijiet li għandha l-Ewropa. Grazzi. Issa l-Onorevoli Bardella għal-minuta. Antonio Guterres. Grazzi ħafna. Sur Antonio Guterres, is-Segretar Ġenerali ta' Palissa tal-Ġusna Maquda qal il-xarrilu li biex niġġieldu eh, dawn il-problemi diskorsi mhux bizzejiet. Hemm bżonn mill-klim ngħaddu għal-fatti. Aħna qed naraw li l-Bank eh, Mondjali fost ħafna oħra qaqdiet nafu ġifiri kif jaħsbuha dawn li eh, huma responsabbli għal globalizzazzjoni assurda. Nafu ġifiri li hemm ħafna tniġġis fil-pratana. Fil u l-Unjoni Ewropea u koll arawx qed tabel meta eh, se tifirma trattat mal-Merkosul l-istess fuq l-ekoloġija aħna naraw ipokresija biss. u koll il-problema l-lat kommerċjali Ovvjament aħna irridu noqogħdu ħafna attenti għax bil li qed innamlu mhux qegħdin inkunu mhux kif eh, qed naraw din l-ipokritija ssir kontinwament. Grazzi ħafna. President, Kummissarju, eżis kollegi. Il-Kummissarju baqa jitkellem fuq livell ta' ambizzjoni, determinazzjoni u affarijiet oħra, però semmeru semma wkoll l-azzjoni ta' veru Fortunatament, jien kontenta dwar dan, sens għasikom dawn il-mistoqsijiet, aħna preparati, ikolna diskussjoni wara eh, evalwazzjoni realistika ta' azzjonijiet, kapacitajiet u possibiltajiet minnaħa tal-istati membri. Ippjanajna investimenta veru, għanna flus, Il-Kummissarju semma illi se jkollna aktar minn 320 biljun għad dispożizzjoni tagħna. 320 biljun euro. Però konvenjentament nesa jgħid li m'hemmx budget għat trasformazzjoni il-Parlament eh, fakkar fil-fatt il-Kommissjoni dwar il-ħaġa għal dan hemm biss 5 biljun euro, jiġifieri għandna pjanijiet ambizzjużi veru imma se nsaqsi dan x'jiġri jekk ekonomiji oħra ma jingħaqdux magħna. F'każ ta' dan it-tip, l-emissjonijiet jistgħu jiżdiedu flok jaqgħu għaliex se jkun hemm ħafna ta' rilokazzjoni barra l-Unjoni fejn hemm industrija illi taħdem b'ħafna enerġija u tkompli żżid din l-industrija. Issa, ngħaddi għall onorevoli Kokalis. Ηνωμένων Εθνών μας περιμένει στη Νέα Υόρκη να παρουσιάσουμε... Il-ġimma d-dihla, aħna eh, konna ma' segretarju ġenerali ta' ġunmel biex niprezentaw il-programma. Il-programm tal-emissjonijiet tal-CO2 u id-dinja ta' xjenza ta' l-istess stampa, stampa tal-arma li waslet lil żazax kollha fl-Ewropa u fid-dinja. Hemm urġenzja fil-klima u għanna riskju l-inna nfusna u l-ekonomiji tagħna għanna bżonn namlu adattazzjoni bil-mod eh, u sostenibli għanna bżon innaqsu it-teddida Eh, l-klima kif ukoll il-faqar u l-differenzi kbar fil kondizjonijiet Aħna għandna bżonn ninkorporaw is-17 eh, eh, l-għanijiet għall-iżvilupp sostenibli tas-semestru Ewropew għanna nsegwu dak li qal is-sur Timmermans u da kollu nistgħu nagħmluh jekk ma nivvutawx kontra l-leġislazzjoni li qed tiġi proposta llum. Nostra kollega Evi Eleonora. Grazzi, sanat il-kelma lil Eleonora. Grazzi, President. Grazzi, President, Kommissarju, f'dan il-dibattitu jien naħseb dak li mhux qed indirizzaw il-fossil fuels din qed naraw hekk kontradizzjoni meta qed naraw x'inhuma l-għanijiet prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Fl-2015 l-IMF 231 miljum fil-summit ta' New York hemm bżonn aħna noħorġu bil-proposti konkreti li ngħidu le għal fossil fuels li fil-żmien medju kol ninsowhom dawn. Wieħed irid iqisu wkoll it-taxxi għax ma jistax ikun li aħna naraw xikun l-impatt differenti fuq il-klima. nix bżon taxxa u dazji imma naraw li kunem għanijiet ċari għall-ambjent dan ovvjament jaqbel ma' suq ħieles u l-kompetitività u naraw li nikkompensaw min ikun għandu edejat innovanti. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tobe. Uh, uh, President, Komissarju, l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri huma mexxejja fil-kooperazzjoni u fl-iżvilupp u dan ir-rwol dejjem qed isir aktar importanti f'dawn iż-żminijiet politiċi. L-Unjoni Ewropea kienet il-forza mexxejja meta kien hemm 23 aġenda u kien hemm l-SDGs li qed isiru. Din hija xi ħaġa li aħna kburin biha. Issa bżonn ta' aktar azzjoni, aktar progress, speċjalment fuq l-SDGs kollha. Jiena vera kontenta nara li l-Kummissjoni flimkien mal-President tagħha Eh, eh, lest jieħu aktar azzjoni u aktar kummissarji Ewropej għandhom jagħtu kontribut lejn l-SDGs, però għandna bżonn impenn aktar wiesa biex aħna nilħqu ma' l-SDGs u allura jiena verament inħares il-qudiem biex eh, imorru fis-summit il-ġimgħa d-dieħla għax naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha rwol illi tmexxi l il politika fid-direzzjoni t tajba u dan ifisser li aħna għandna bżonn nipromuovi l multilateralizmu u ngħidu illi se nsaħħu l politika ta' żvilupp tagħna. Issa se nagħti il-kelma lill eh, onorevoli Bulman. Mikrofonu għal-kelliem. Kollegi President, ġimma qabel eh, il għatta ta' New York, l-SDGs kulħadd paċ fuqhom, kulħadd jitkellem fuqhom il negozjanti l-politiċi, kulħadd. Imma xi jfisser fil-verità dan kollu? Qegħdin fit tajba le. Maħniex qegħdin il laħqom għal miri tagħna minħabba nuqqas ta' riżorsi u qegħdin lura ħafna minħabba nuqqas ta' rida politika u azzjonijiet deċiżivi. Dil-ħaġa tittinbidel b'mod radikali speċjalment fil-pajjiżi li għandhom tħul nieqas. Se jkollna bżonn madwar 530 biljun dollaru kull sena biex nagħmlu progress sinifikanti fuq l-SDGs tagħna. Però dak li huwa kbir daqshekk huwa fil-fatt 0.5 fil-mija tal-GDP globali. U allura aħna għaliex maħniex lesti investu eh, f'dan l-ammont ta' flus għal tisħin kif suppost, provista tal-ilma, kura ta' saħħa u nutrizzjoni deċenti għat-tfal fl-ifqar postijiet tad-dinja. Anki jekk aħna naraw progress pragmatiku fil-naħa ta' fuq, tad-dinja dan mhux biżejjed la darba jkollna sakemm se jkollna l-spillovers sakemm se nibqgħu inneħħu l foresti biex inkabru l laħam u nużaw il-palm oil se nibqgħu naraw problemi li dejjem jiżdiedu jiena naħseb illi l-ħaġa prinċipali hawnhekk hi illi nġildu l-inugwaljanza u l-inġustizja biex naslu għall-SDGs. Jekk għana ninvestu fis soċjetajiet tagħna u natu il-poter lin-nies illi jużaw eh, dak li għandhom huma stess b'approċċ multilaterali u politika għal edukazzjoni aħjar fil-futur mux mhux se nagħtu ċans il-ġenerazzjoni li jmiss. Grazie ħafna. Issa? l-Onorevoli Xabu. President, kollegi, il-ġimgħa d-dieħla meta eh, xħut minna se nkunu fil-ġnus id-diskutu l-SDGs u anki tibdi fil-klima fl-istess ħin f'Monaco l-esperti tal-klima se joħorġu il rapport eh, speċifiku fuq l oċeni u kriosfera. Eh, din naħsbu li dan rapport se jkollu affarijiet li jallarmana għax l-oċeani u kol qed jaqbdu. Imma irridu naraw li kunem bilanċ fil-tibdil f'dak li xqed namlu il-photosynthesis nafu li jisir fl-oċeani e, huwa r riżultat bħala riżultat jagħti l-ossiġenu li tant għandna bżonnu. Il-GHGs u bekk ġifiri dan kollu naraw li ikonna l-ikel irridu noqogħdu attenti li l-oċeani mhux qed jinbidlu wis biex ma jiżgurawx dan kollu. Hemm il-fatt ukoll li anki il-rol qed imut l-ibħra tagħna mhux se jibqgħu sostenibbli. Fil-COP21 f'Pariġi l-ewwel darba li smajna diskors fuq l-oċeani, fuq l-ibħra tagħna. U anki l-Kummissarju Vella ħadem ħafna fuq dan kollox. Issa hemm il-Blue Cock hemm bżonn li għall paratana nġildu niġġieldu wkoll meta nkunu qegħdin niġġieldu soluzzjoni ta' tibdil tal-klima. Ehm, l-ekosistemi fuq il-kosta, l-enerġija mill-baħar ehm, mingħajr ma neqirdu wkoll l-ekoloġija l-Europa għandha din ir-responsabilità eh, hemm bżonn tkun i timexxi ehm, dan kollu anki il-Green Blue Deal, il-komissarju li se jkun responsabli minn dan kollu tajjeb li jaħdem fuq dawn oċeanu li um, u koll nirridu inqisuh bħala ġit tal-umanità kollha. Grazzi. Uh, Aileen McLeod. President. Issa l-Onorevoli McLeod. Nar il-ġimgħa iż-żgħażagħ se jipprotestaw fl-Iskozja u hekk se jagħmlu fid-dinja kollha biex jgħidu lilna l-politiċi nimplumentaw aktar ambizzjoni fil-qasam tal-klima. Aħna rridu nagħmlu politika għall bżonnijiet tal-pjaneta tagħna. Irridu nużaw is-summit u nagħtu messaġġ li aħna se nilħu l-isfidi li għandna qudiemna u nieħdu azzjonijiet b'saħħithom biex inlaħqu mal-ftehim ta' Pariġi u nilħu mal-mira ta' 1.5% dawk qed jistennew minn għandna u hekk se nagħmlu l-pajjiżi l-Iskozja diġà iddikjarat emerġenza tal-klima. Aħna qed nieħdu azzjoni b'saħħitha biex innaqsu t tibdil fil-klima u se nispiċċaw eh, b'ġenerazzjoni aħjar fil-futur. Però rridu li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni iżidu l-azzjoni tagħha tagħha għaliex l-Unjoni trid tistimula l-ambizzjoni globali u l-Iskozja se tija l-appoġġ kollu tagħha. Grazzi. Grazzi, issa l-Onorevoli Limer. F'Diċembru se jkollna illa fiċ-Ċili se jkun hemm 25 partiċipant illi se jmorru hemmhekk ara kemm se jiġi rilaxxat diossidu tal-karbonju CO2. Dawn it-titjiriet ħafna drabi jitħallsu mit-taxxi tagħna niltaqgħu fil-Marrakesh, Bali, fl-Afrika t'isfel. U xenarji ta' orru rikomplu. Lura dar ċittadini tagħna nassiguraw illi ma jitħallewx jieħdu vjaġġi tal-ajru, niprovaw inġalu ma jiklux laħam u ma jużawx il-karozza tagħhom, imma aħna nagħmlu li rridu. F'Diċembru jiena se nkun fiċili veru,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 waħda ambizjuża fil-politika ta' klima tagħhom, u allura ma naħsibx li għandna nagħmlu eh, pledges ġodda fi New York, ejja nħarsu lejn il-fatt illi politika ta' tibdil fil-klima restrittiva ħafna tal-Unjoni tfisser li aħna ma nkunux kompetittivi. L-industrija tagħna ma tkunx kompetittiva. Ma tistax tara x'qed jiġri fl-industrija tal-azzar aħna qed ikollna ammont esaġerat ta' prodotti miċ-Ċina u eh, dan eh, huwa riżultat tal-politika Ewropea qed nimportaw dawn il-prodotti minn ximkien ieħor u aħna allura qegħdin nitilfu f'dan kollu qed nitilfu wkoll l-impjiegi. Il-faqar tal-enerġija ta' min isemmija wkoll 54 miljun fl-Ewropa qed isofru minn faqar tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u qed irid iħares lejn dan jiena favur naturalment li nipproteġu l-klima, però din it-tranzizzjoni trid tkun waħda ġusta, trid iżomm frasa il-taħlit divers ta' enerġija f'pajjiżi differenti. Aħna fil-Polonja eh, nużaw ħafna faham u allura għalhekk għandna bżonn tranzizzjoni eh, ġusta. Grazzi ħafna l-Onorevoli Modik għal-minuta. Grazzi President. Fattur ta' kompetitività hi li inti tkun mexxej f'din il-bidla ir-ribbieħa se jkunu dawk li jistgħu jaddottaw il-produzzjoni tagħhom għal futur skont il-limiti tal-tibdil fil-klima. It-tnaqqis eh, fl-enerġija għal 2030 ta' 45% mhix biżżejjed, għalmenu għandna naqsu b'55% sabiħ li konna ħafna klim sabiħ, imma dan mhux biżejjed. Il-miri tagħna jridu jkunu bażati fuq xjenza. Bħalissa l-iżvilupp sostenibbli qed jinżamm lura mill-inugwaljanza li għandna u mit-telf ta' biodiversità. It-telf tal-biodiversità dejjem iżid. Il-biodiversità hija wkoll parti mir-reżiljenza tal-pjaneta, jiġifieri kif il-pjaneta se tkun tista' tlaħħaq mal-żieda fit-temperaturi. Iż-żgħażagħ tagħna iridu futur u azzjoni min-naħa tagħna. Grazzi ħafna. Nagħti l-kelma issa lil Pita Lise. Grazzi ħafna President. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea li se jinħater, il-Signor van der Leyen, qalet li jitħoss eh, innu għasta ta' kontentizza u tħassib ta' zazax tagħna fl-Ewropa u l-problemi li jara huma fil-kuntest tal-enerġija u l-użu tal-enerġija, jiena napoġġa hawnhekk biex jittieħu it-triq magħna biex nieħdu azzjoni fuq it-tibdil fil-klima. Rridu nassiguraw li nżidu l-miri tagħna għal 2030 fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq eh, però nagħti twissija lil kulħadd. Rridu nassiguraw li ndirizzaw din il-ħaġa b'mod xieraq. L-Unjoni Ewropea diġà qiegħda fuq qudiem fil-qasam tal-protezzjoni tal-klima, però bħala l-akbar komunità Eh, ekonomika fid-dinja u l-akbar eh, emitturi wkoll dak li qed nagħmlu aħna mhux biżejjed irridu nħarsu lejn il-kwissjoni ta' l-oħrajn ukoll li qed iniġsu aktar minna. Aħna għandna regolamenti, liġijiet żamejna magħhom u għadna nimxu l-qudiem f'dan, però mhux dejjem hekk fl-ekonomiji l-oħra, u allura aħna rridu naħdmu aktar eh, fuq dan, irridu nikkonvinċu lil l-oħrajn kif qalet is-Sinjura Van der Leyen nassiguraw li konna ta' tal-industrija u nassiguraw ukoll li aħna ma ngerxux l-industrija mill-Ewropa, allura aħna rridu naħdmu mal-oħrajn, naħdmu flimkien biex nimplementaw il-miri tagħna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Mark Tarabella. Grazzi ħafna, President. aħna nafu li kull ma jmur hemm iktar ġuħ fid-dinja. Il-proporzjon issa eh, huwa wieħed li għandha l-armana u tibri fil-klima mhux se jirranġa l-affarijiet hemm bżonn li l-pajjiżi verament iridu jaħdmu favur il-klima u anke skont il-Trattat ta' Pariġi. Kell il-pajjiżi għandhom il-pjanitazzjoni kif preparaw f'Pariġi ma mhux biżejjed biex niġġieldu u naraw li t-tisħin ma jaqbis il-2 hemm bżonn strateġija biex verament nilħqu l għanijiet ta' Trattat ta' Pariġi, eh, tal-ftejm ta' Pariġi xogħol qed nagħmlu favur il-kliema, ovvjament bekk nistgħu niġġieldu kontra il-ġuħ il fid-dinja dawn il-miżuri li jistaw jittieħdu hemm bżonn jittieħdu minn kulħadd u namlu sforzi biex insalvaw il-pajjiżi l-iktar fraġili f'pajjiżi tagħna u dawk pajjiżi inqas avvanzati. Hemm bżonn li innaqsu il-nuqqas ta' ugwaljanza u mhux inkomplu eh, immorru għallar. Hemm li jkollna il-mezzi biex nibnu il-ġejjini tagħna b'mod pożittiv, inkunu iktar konkreti u naraw fit-tula. Grazzi. Grazzi maħka issa nisimgħu il-Frederick Rees. Signora Frederick Ries, grazzi. Biex insemmi l-ex-president eh, ta' Franza Jacques Chirac, kien qal li id-dar qed taqbad missa 17 sena wara sa'mit ta' Johannesburg qed naraw li d-dinja qiegħda attenta l dan kollu. Dan grazzi ġifieri għal Antonio Guterres li se niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla f'New York aħna nafu li l-Ewropa da fit triq tajba da riżultati tajbin għax diġà għandna 23 ta' tnaqqis ta' emissjonijiet imma fl-2000 u ta' din is-sena stess rajna iktar arar, iktar sħana kbira, nirrinu, uragani, Ġifiri, eh, nafu li l-għaniet ta' Pariġi mux bizzejt rridu nitriplaw eh, l-sforzi tagħna għalhekk fi New York rridu naraw x'inhuma il-mezzi eh, biex nimxu ħafna l-qudim iktar malaj. Imma aħna wara kollox 9% biss nirrappreżentaw tal-emissjonijiet tad-dinja kollha, għalhekk irridu nuru dawk il-pajjiżi li qegħdin nissu l-iktar li bl-eżempju li nagħtu rridu nagħtu spinta l-qudiem mill-ekonomiji tagħna Dan huwa is-sens tal-Green Deal ta' Senjura Madam von Dayen. Ġifieri għandna eh, għan mit ġurnata eh, ta' liġi eżemplari li hija tant importanti. Grazzi. Per eh, nostra kollega Karima Deli. Grazzi l-onorevoli Karima Dalli. President kollegi, il-pjaneta tagħna qed tittina eh, sinjali verament eh, qawwija l-Amazonja eh, qed tispiċċa id-dinja m'għandix iktar ossiġenu dawn huma din hija r-realtà u ma jistax ikun inkomplu niddiskutu klim firaħ biss hemm bżonn issa li nieħdu azzjoni konkreta. Hemm bżonn li l-Ewropa tkun eżemplari tagħti l-eżempju m'hemm l-ebda stat tal-Unjoni Ewropea qed jirrispetta il-ftejn ta' Pariġi għalhekk hemm bżonn inqumu fuq fuq ruħna hawnhekk. Kulħadd irid jagħti kontribut tiegħu. Hemm bżonn li meta jkun hemm l-Assembleja Ġenerali niddefendu wkoll l-Assembleja Ġenerali tal lejako naraw li niddefendu wkoll din it-taxxa fuq l-avjazzjoni hemm bżonn nieħdu din l-opportunità jekk intom tibqgħu ma tagħmlu xejn, għada pitada se tkunu intom responsabbli ta' din in-nuqqas li se jkun rejat. Grazzi. Muito Obrigado. Agora a palavra por um minuto para o nosso colega Buxadé Vilalba. Essa minuta ao colega Buxad Villaleaba. Grazie Presidente, Kummissarju. L-effett ta' tibdil fil-klima qed jaffettwana f'diversi modi. L-Università ta' Michigan u ċertu studji qed naraw nies bħal Leonardo DiCaprio li jidru l-attenzjoni għal dan hawn nies hawnhekk ukoll qed jagħmlu hekk. Irridu nippreservaw l-ambjent tagħna. U aħna verament lesti nipproteġu l il tagħna, però rridu nagħmlu lil minn dan l-Unjon il-ġnus maquda se tingħaqad biex tiddiskuti l-aġenda politika tagħha u tipprova ssib il-verità. Aħna nafu li l-aġenda klimatika qed ixxekkel l-industrija Ewropea. Qed nittilfu miljuni ta' euro minħabba dan aħna f'dan il-Parlament qegħdin nitkellmu fuq miljuni ta' euro. Pero ma nejdu li, ma nejdu l-omx din il-ħaġa l-ċittadini tal-Unjoni illi dawn ħirġin mill-bwiet tagħhom. Grazzi ħafna. Issa nagħti kelma lill-Onorevoli Botenga. Emżon, bżonn inkompli santi, meta jmissu fint aħna nibqaw ma nagħmlu xejn, ma naġixxux. Qatt ma nkunu fejn suppost inkunu, qatt ma nagħtu s-sem tagħna li e, suppost qed nagħtu, qed nitkellem fuq il-żgħażagħ tagħna. Aħna mhux qegħdin naħsbu fihom. Qabel kollox irridu nieqfu bil-politika ta' awsterità hemm bżonn naħsbu fl-infrastruttura tagħna u rridu naraw li il miljonarji li għanna fid madwar id-dinja hemm bżonn jibdew iħallsu t-taxxa dovuta dan għal ġid tal-pjaneta u hemm bżonn ukoll inwaqfu l-emissjonijiet li edin edin skapitu tal-klima komplu jistanaw il-multinazzjonali. kiku il-pjaneta tana kien edban kiku ilna li s-provajna nsalvawa. Issa nisimaw il-Kristjan Buxoj. Grazzi ħafna. L-SDGs huma importanti ħafna għax dan se ikunu il-raġuni biex ikonna ġejjeni aħjar. Per eżempju, di n-numru tlieta tas-saħħa biex innaqsu il-mortalità ma tbaqanna ħafna x'namlu fil-klima, biodiversità, innaqsu il-nuqqas ta' gwaljanza, il-ġuħ il-klima se ovvjament huwa l-punt prinċipali tas summit imma nixtieq jiena nsemmi l-SDG numru 10 li naqsu l-inugwaljanza il-tajjeb ġifiri li dan jidħlu fil-pjanijiet ta' tagħhom il-pajjiżi meta nitkellmu fuq il-sostenibilità, il-saħħa. il sostenibilità il saħħa il il saħħa Nafu li dan u din hija sfida f'dawk il-pajjiżi li għandhom ukoll dħul medju. Imma il-tkabbir ekonomiku biss mhux se jnaqqas l-inugwaljanza. Hemm bżonn ġifieri l-problema narawha minn lati differenti. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa nisimgħu lil Javier Lopez. Minuta u nofs. President sul Kummissarju Sur Kummissarju, il-Komunità Internazzjonali se tiltaq għal-ġimgħa d-dieħla sabiex tiddiskuti tibdil tal-klima u anki l-SDGs. Jiena naħseb li il-tedida mux ta' pitada mija tal-lum għalhekk l-Unjoni trid mir-retorika tad-di għall-azzjoni fl-2015 aħna konna semmejna fit-tul dawn l-affarijiet kollha wasalna għal ftejm ta' Pariġi biex nillimitaw il-temperatura tal-pjaneta u dan pruva qed din nagħmluh imma qatt jonqos nagħmlu għax rajna li il-problemi severi tal- klima, ġifiri l-arar, n-nirien li rajna fi Spanja, komplow dawn l-affarijiet katastrofi kollha. Bżon li l-ekonomija tagħna tiġi dekorbanizzata, innaqsu l-emissjonijiet, hemm bżonn li l-anijiet ikunu ambizzjużi, imma li jkunu wkoll realistiċi li nistgħu nilħquhom. Hemm bżonn ukoll niskuraw li jkollna politika għall-ekoloġija li tkun ġusta biex ma jkondix effetti negattivi fl-infrastruttura. Hemm bżonn għall-mobilità nipproteġu l postijiet tax-xogħol tagħna li jkollna bażi tajba għal tranzizzjoni li għandha tkun ġusta soċjalment u ekonomikament. Dawn l-affarijiet kollha rridu nifukaw fuqhom. L-Onorevoli Peterson. Grazzi President. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lill kummissarju għal xogħol li jagħmel biex jippromovi t transizzjoni il-ħadra. L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kienu dwar il-klima fil-fatt kulħadd żgħażagħ xjuħ eh, il-koll u rew illi eh, tibdil fil-klima hija xi ħaġa importanti għalihom u hija xi ħaġa urġenti. Rridu naraw illi se nagħtu dak illi għandna nagħtu fl-Unjoni Ewropea. Is-sena d-dieħla se naslu għal dan is-summit mingħajr ma nkunu favur dawn l-ambizzjonijiet. Eh, ġifieri li jkollna Ewropa neutrali fil-qasam tal-klima. Rridu nagħmlu ħafna xogħol hawnhekk. Dan is-summit għandu jkun dwar iż-żieda fl-ambizzjonijiet tagħna u għandu jkun fuq quddiem. Jiena għandi aspettazzjonijiet għal dak li għandha tagħmel il-Kummissjoni u għandu għandna bżonn miri aktar għoljin sal-2020 u nimplementaw ix-xogħol kollu li l kummissarju Kaneta għamel fil-perjodu ta' qabel. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għax din se tkun waħda mill-aħħar drabi li fil-fatt se naraw hawnhekk forsi. Allura nifraħlu lill-Kummissarju għax kollu li għamel u ngħidlu li dak li li nagħmlu x'namlu huwa xi ħaġa urġenti. Issa nagħti l kelma lill-Onorevoli Bloss. Dear Commissioner, on the 24th of May, Fl-24 ta' Mejju qabel l-elezzjoni ta' dan il-Parlament Ewropew miljuni ta' nies ħamlu strajk favur il-klima. Huma għamlu strajk għax intom ma kontux attivi. Ir-rapport tal-IPCC ix-xjenzati għalulna li aħna nistgħu nillimitaw it-tisin fil-klima għal 1.5 fil-gradi. Mm, Eh, però ma nizmin, irridu naġixxu issa. Però xejn ma sar issa. Intom se tmorru għassajmi tal-klima eh, bidej konvoj ta' mintomx se tiġu baktar ambizzjonijiet hawnhekk. Skużawni, imma dan li qed nagħmlu falliment u allura nhar il-ġimgħa għal darb'oħra miljuni ta' tfal zazax u anzjani se jagħmlu strajk għax intom mhux kapaċi tagħmlu xi ħaġa. Għandhom messaġġ wieħed sempliċi, għandhom messaġġ u rrid nurjulkom azzjoni fuq il-klima issa u qed nurikom it-tabella. Obrigado. Dogora la palabra nostra kollega Isabella Elena Kloss. Issa signora Kloss. Grazzi ħafna President Kummissarju. Din il-ġimgħa il-medja madwar id-dinja kollha se titkellem fuq l-informazzjoni qatt ma rajna qabela bħala qabela b'dak kollu li jkun għaddej fis-summit ta' New York. Ovvjament politika tal-klima issa hija l-politika prinċipali il ġnus maquda tgħidu u hawnhekk qed nikkwota li trid tibgħat sinjal qawwi sabiex il-pajjiżi kollha jingħaqdu f'dan ix-xogħol biex aħna nimplementaw. Daħlu fis-seħħ il-ftejm ta' Pariġi jiena MEP minn Sajlija il-Polonja u jiena nixtieq infakkar li hemm bżonn inżommu u dimajnejna li hemm bżonn iż-żmien għax ma ridux ninsow is-solidarjetà li hemm bżonn naraw li namlu lil reġjuni u gruppi ta' soċjetajiet li l-iktar se jintlaqtu ħażin minn din it-tranzizzjoni. Fi New York dawk il-membri ta' soċjetà tagħna li huma f'pożizzjoni diffiċli se jiġu wkoll mismuha fi New York. M'hemmx bżonn ma jistax ikun li ninsawhom. Grazzi, grazzi ħafna. Issa, nisimaw il-Sinjura Monserrat. Grazie ħafna, President. Eh, din il-portfolio ta' enerġija u klima eh, sa' ċertu punt kien hemm qabel u wara eh, kien xirkineta li wassal li l-Ewropa tkun fuq qudiem fil ġlieda kontra t-tibdil fil-klima biex jikonna pjaneta aħjar għal ġenerazzjoni li jmiss il-ftehim ta' Parigi kien vitali. E, minar l-impen tiegħek sur-konjati ma konniex naslu l-istess mela l-Unjoni Enerġetika, deskarbonizzazzjoni u ħames snin li inti kont hemmhekk karigat minn dal-portafallju nistgħu niddeskribuha bħala suċċess, il-kapaċità tan-negozjazzjoni tiegħek u l-viżjoni tiegħek l-Ispanjoli dejjem inħallu x-imprint ta' fejn kunu imma il marka li inti ħallejt fil-kommissjoni ħatkun ħaġa li ma tistax neħja bħal Loyola de Palacio hija verament eh, gburija li kellna eh, lilek bħala eh, kommissarju u nistenni bil-ħerqa il-summit tal ġemad diħla. Brigad, palavra għara. Grazzi ħafna. Is-sur Dans, minuta u nofs. Grazzi ħafna. Kommissarju, issa għaddew sentej minn mindu eh, jina ressaqt il-rapport tiegħi eh, fuq l-SDGs aħna ridna iktar ambizzjoni sabiex jikun hemm mainstreaming ta' dawn l-SDGs fl-Unjoni Ewropea u il rapport dwar eh, fiex qegħdin biex aħna naraw li jaslu sal-2030. F'dawn dawn is-sentej kienu ta' diżappunt jina naħseb li il-fatt li aħna fallejna hija xi ħaġa sistematika mhux xi ħaġa personali. L-Unjoni l-Unjoni Ewropea tixtieq tasal għal dawn l-SDGs nafu dan jien għalhekk il-President elett tal-Kommissjoni tkellmet tajjeb fuq dawn l-SDGs u anki tajjeb li setta il kommissjoni l-ġodda. Imma b'dawn it-tlet scenarios li huma possibbli huwa l-ewwel wieħed biss li jista' jwassalna l-pożizzjoni l-unika wieħed realistiku biex naslu għal dawn l għanijiet biex ikonna futur sostenibli hawnhekk irridu nuru li aħna kapaċi immexxu tajjeb ir-rwol ta' leadership li tanti għanisa fuq fuq livell dinji. Rridu koll nimxu l-SDGs irrid isir jisu b'eżerġizzju u naqtawhom l-affarijiet li nkunu għamilna u dak li għadbaqalna nagħmlu. Ġifri ejja qed ejja ma ninsawx dawn il-fallimenti sistemiċi biex nkunu nistgħu wkoll nelbuhom. Grazzi. Muito obrigado. Grazzi ħafna. Issa, il-Walter Flego. Grazzi, grazzi, President, Kummissarju, huwa għawnur, eh, ta' unura li għalli nitkellem fuq dan il-sujġett tant importanti għal futur tagħna. Lan tagħna jrid ikun ċar ħafna. Hemm bżonn immexxu l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. U biex naslu għal dan, bħala Parlament Ewropa.